Silence, mesdames, messieurs. Senjuri, e seduta miftuħa. Insellem il-kulħat. Il-warlof senari tajjeb nibdew eh, il-laqatana li tibda issa war l-ostinar u u il-laqa tispiċċa meta jispiċċaw il-votazzjonijiet, għada fil-ħodu għara l-ostinar, jiġri meta jiġri. Entkom rajtu xini l-agenda tal-lum, illi hija laqa dedikata għal budget tal-2013, mawx kummenti fuq il-agenda, komunikazzjoni tal-2013 Eh, presidenza etta rom għanna lingwi kolla li għanna bżon għall-interpretazzjoni, napprovaw il-minuti tal-laqa ta' 6 ta' settembru tal-2012, jekk bemx kommenti sal-aħħar tal-laqa nistaw najdu li dawk il-minezzi kunu approvati, u issa nistaw najdu direttament għal-votazzjonijiet tal-emendi tal-budget tal-2013. Nishtiq najdilkom għabel ma nibdew. l net illi kulħadd għandu il-karta tal-vot se jkonna ħafna votazzjonijiet elettroniċi. Kull koordinatur ritier zgura illi l-membri kollha u l-membri anki eh, eh, supplenti u kunu prezenti nifsolvu l-problema li sta' jkonna <clears throat> il-koordinatur tagħna jista' jgħid li għandix dritt eh, nivota jew le u jiena neżerċitah dan id-dritt eh, skont ir-regolament intern tal-Parlament. Id-dokumenta bażiku huwa li test li għandu valur legali huwa dan il- file u li għandu titolu dokument numru 4. Kien ikon aħjar kiku semmejni numru 1, ma ħna sofistikati nasembu numru 4. Ma nafux għalix. Assam nilkom anki dokumenti oħrajn, għallu net dan il-dokument numru 4 ma fiex biss ċifri, imma hemm anki erba' faċli kolli oħra li fihom il-kummenti. Xieħut minn dawn il-kummenti nivvutawhom li rridu nivvutaw fuqhom għax m'għandniex tejjim minn qabel, imma dawn huma id-dokumenti bażiċi. Barra minn hekk għandna wkoll sensila ta' folji ta' paġni li ser, li se jkunu utli għal votazzjoni b'mod partikolari il-votazzjonijiet in blok. Entkom tafu li aħna l-użanza li namlu dawn il-votazzjonijiet fl-imkien u għal budget meta jkunem ftejim tal-koordinaturi biex wieħed jivvota pakket, allora se jkonna eh, grupp ta' votazzjonijiet illi noħduhom fl-imkien. fil dokumenti illi qassamna għat ma wasal ma waslitx it-tabella fuq il-proġetti pilota u elezzjoni preparatori. il segretarjat bħalissa qiegħed ħejjom dawn qed e, e, jikteb il-konklużjonijiet illi umbat illi waslu għal-jom il-rapporters u l-koordinaturi. Dawn huma il-kondizjonijiet tal-lum. Issa niproponi illi nati il-mikrofonu l direttur ġenerali tal kommissjoni Jean-Jacques, li huwa prezenti, il kommissjoni se tkellimna fuq il-miri u il- abbozz ta' budget u jamlu kommenti fuq il-votazzjoni illi eh, seħed eh, da fis-sajf fil-Kunsil tal-Ministri, un bat il-rapporter stana se għajdunna eh, il-raġunijiet tagħhom li, li preparaw dan il-rapport. Eh, un bat nibdew il-votazzjoni. Tidertur ġenerali. Grazie, President. Grazzi tal-li tajtni l-opportunità nippreżenta l-pożizzjoni tal kommissjoni Wara il-votazzjoni li seħet fil-Kunsill u qabel il-votazzjoni tal-emendi prezentati. L-ewwel <clears throat> nishtiqnajt il ngħid tiħu kummissjoni tieħu nota b'sodisfazzjon kbir il- E, tal-numru kbir ta' emendi li ġew e, prezentati mill-Parlament Ewropew, illi pratikament edin jerġaw jollu il-livell ta' e, ħlasijiet tal-abbozz ta' budget illi il-Kunsil kien għata meta għamel għaritijaw. U f'dan is-sens jiena kontent ħafna fuq il-fatt illi dawn l-emendi qed juru illi hemm uh, pożizzjoni komuni bejn il-Parlament u l-Kommissjoni fuq dak li għandu xieqsam mal-ħlasijiet neċessarji biex nkunu nistaw aħna eh, nafaċċaw l obbligi li ħorġu mill deċiżjonijiet ta' budget tal-imoddi. Il-proporzjoni tal-tnaqis tal-kommissjoni eh, ta' 5.3 eh, biljuni mumiex aċċettabbli għalix huma uh, u għal tielet darba eh, dinija imħabba eh, politika li huma fil-qalba tal-istrateġija tal-2020 għall-investimenti, kompetitività u tkabbir. Dawn huma programmi fil-kategorija wieħed A jew inkella tal-politika ta' koeżjoni kategorija wieħed B. Dawn l-ispejjeż huma neċessarji f'dan il-periodu ta' diffikultà ekonomika kbira. Umbat, il-tnaqis tal-Konsil fuq il-kategorija numru 4 ma nifmuwiex għax qed tipproponi budget tal-2013 illi se jkun skont il konsil inqas eh, 600 miljun ta' euro minn dak li kien il-budget tal-2011. Fuq dak li għandu xi mal-ħlasijiet allotment ta' ħlasijiet, ħadna abkenna laqa u f'din il-laqa e, il-Komissjoni għalet li aħna xta' ridna li kunem din it-talba ta' ħlasijiet e, prudenti fl-opinjoni tagħna u l-bżonnijiet tal-2013 e, ġi evalwat imħabba l-fatti li ħdiġiet tal-2012 kien se jiġi sodisfatt mill-budget eh, eh, tal-2013. Dan huwa importanti ħafna qabel ma niftħu il-budget tal-2013. Fost l-emendi illi juru il-bżonniet tal-parlament eh, fil- Eh, fil-ħlasijiet, eh, nishtiq nitkellem fuq il-prioritajiet speċifiċi li jikorrispondu mal-orientazzjoni tal-Kommissjoni fl-abbozz ta' budget fuq il-programmi u l-azzjonijiet li qed jikkontribwixxu u li se jikkontribwixxu għal tkabbir eh, għall-impigi u għall-istrateġija e 2020 programm tal-riċerka tal-im matul il-ħajja l-innovazzjoni u ricerka. Nishtiq ringrazja l rapporter la via u l-komitati specializzati tal-li id-definew il-programmi għax kienu effettivi ħafna uh, grazzi anki uh, fu eh, il-krediti amministrativi li reġaw ġew eh, imdaħla l-Komissjoni u rrit u moderazzjoni kbira fil-flabbos taħħa tnaqis tal-Kunsil e, twaqqa fil-kapacità ta' azzjoni tal-istituzzjoni fil e, twetti tal-programmi fuq ir-riservi. Jiena nishtiq nesprimi tħassib fuq il-proposti għal biex u il-finanzjamenti minn wieħed b għal 1.2 fil-riserva. Inħoss li importanti illi ma nix nżidu element zejiet għax se jkomplika iktar il-ġestjoni ta' dan il-punt u jamla diffiċli anke għal-beneficjari għall-istati membri. Niħu nota illi hemm talba ta' informazzjoni eh, kostanti minnaħat tal kommissjoni eh, specialment fuq il-sistema SIS-2. Jina nifhem li huwa neċessarju leċittimu li nirċevu informazzjoni preċiża eh, u regolari fuq dawn il-proġetti fil-Parlament għandkom bżonn tkunu tafux qed jizri fit-twettiq ta' dawn il sistemi Imma il-kalendarju uh, u għafissat għal sisnejn u naturalment il kommissjoni ħad kompli eh, taħti mod trasparenti l-informazzjoni kollha li hemm matluba mill-Parlament. Għal daqstant il-kwestjoni għadin, aħna għadin nistaqsu jekk riserva tal-budget ta' din in-natura għandix tiġi ġustifikata. Fuq dak li għandu xaqsam ma' reazzjonijiet, il-servizzi tal-Kummissjoni għamlu sforz kbir biex jevalwaw il-possibilitajiet li implementaw il-lista provizorja li ġiet trasmessa l-inna qabel is-sajf la darba l-Komissjoni tkun tkun analizzata din kun nistaw naraw jekk il-Komissjoni tista' twetta il-programmi kif jistenna l-Parlament biex bekk inkunu nistaw inwettqu l-azzjonijiet u l-proġetti piloti li eh, qed jitolbuna namlu. Fl-aħħar nixti ngħid illi bħal ma ġara f'sinin oħrajn il-Komissjoni qiegħda tħejji l-istudju tagħha u l-eżegwibilità u għanna nkunu f'pożizzjoni natu informazzjoni uh, ektar uh, preċiza kif u mitlub uh, fi żmien fuqtu għal ta' konċiljazzjoni. Hemm ħafna problemi ta' twetti f'ħafna mill-emendi tal-autorità tal-budget. stant President, dawnu l kumenti li nastat eh, namel fissem il-Komissjoni Ewropea, nittama li l-Komitat tal-Budgets ikun jista eh, jaċċetta Eh, dak li jenat matul il-votazzjoni. Grazie. Grazie ġiri direttur ġenerali. Issa naddu għal-rapporter illi eh, biex ikunu jistaw jispiegawna kif organizzaw dan il-vot fl-imkien mal-koordinaturi. Mux ta' ħafna fil-sustanza għax diġa diskutejni għadi, un bat wara naddu għal-vot. hemm eh, iktar minn 1400 emenda, rridu norganizzaw il-vot mod attent. Tista' tajdinna sur la via kif tipproponi l-taħdem. Grazzi, President. U għavju l votazzjoni fuq il-budget hija dejjem votazzjoni komplikata. U fiha rridu nżommu f'moħħna il-komplikazzjoni tal-vot biex imbagħad naslu għal riżultata ħari aċċettabbli u skont anki eh, l-istrateġija ġenerali tal-Parlament. Aħna bħala parlament mill-bidu net eh, ridna nisħu fuq l-importanza illi dawn il-ħlasijiet se jkollhom għal budget tal-2013 eh, fil-perspettivi finanzjari. Unħus illi f'dan il-komitat fuq ħafna minn dawn it-titoli kien hemm maġġoranza kbira li nappoġġa li tama li kun jistgħu jappoġġaw il-linja tar-rapporter. Aħna għandna pożizzjonijiet, xi pożizzjoni l-awlem eh, eh, divergenti fuq xi titoli, però fuq dawn imbagħad naraw x'se eh, tkun il-pożizzjoni prevalenti. Jena nixtieq niproponi lill-President illi nibdew bil-votazzjoni u nibdew mill-aħħar. ċoħe, nibdew bil-votazzjoni fuq il-linja amministrativa. ċoħe, nibdew naħseb li għandek il-listi tal-votazzjonijiet l-esti uh, u uh, nibdew bil-listi amministrativi u bat inkomplu bl-aġenziji deċentralizzati un bat fl-aħħar naddu għal din ħamsa tlita A B u tnejn. Un Umbat naraw eh, sa fejn naslu u naraw jekk eh, eh, ix u xaħjar li nkomplu l-lejla jow li umbat nkomplu għada fil-ħodu. Grazzi, grazzi ħafna. Darek ixtiq iżid xi punti Ejva, fil qosar ħafna, President. Kif għali rapporter principali aħna nibdew eh, il-votazzjonijiet fuq il-linja amministrativi un wara nihdu il-votazzjoni fuq il-sezzjonijiet l-oħra tal-budget tal-parlament. Aħna eh, il-ħakna ftejm fuq il-emendi, eh, pero eh, probabilment eh, l maġoranza tagħhom noħdom fi blokki għada u, u anki fu uh, eh, linji oħrajn ta' istituzzjonijiet l-oħra. Grazzi, grazzi ħafna. Mela jiena żgur li sa kulħadd fem eh, kif se u fit-titoli differenti. Nibdew mela bil-votazzjoni illi se jkompri l-kwestjonijiet orizzontali fuq il- linji amministrativi u l-aġenziji mbagħad wara ngħaddu għal titolu 5 eh, eh, eh, spiża amministrativa però għal budget tal-Kummissjoni biss. Umbagħad it-titolu 3 a 3 b u il-titolu 2. Umbat wara naraw sa fejn kunu wasalna wara dawn il-votazzjonijiet u u naraw x'namlu għada fil-ħodu, mbagħad ngħaddu għal budgets tal-istruzzjonijiet l-oħra u titoli l-oħra. Mod partikolari wieħed A u erba illi huma it-titoli fejn hemm l-ikbar diverġenza, l-ikbar differenzi. Tajjeb, mela nibdew kif qed jiġi propost fuq il-linja amministrattivi għanna tabella u dimna, ma nafxek għandix eh, eh, isem, e, hija l-istrateġija ta' rapporter fuq l-linja amministrativa 0104 u 0105. Nistaw mela Nivuta fuq din tabella unblock. Iva, tajjeb? Kontra? Grazzi. Tlieta kontra. Astenzjoniet? Memx astenzjonijiet. Bela, din it-tabella hija adottata. L-emendi l-oħrajn fuq dawn il-linji jaqaw għal daqstant il-votazzjoni vota votata idea tajba ħafna. Jisajna għaddu għal aġenziji Nistaw nivotaw għan blok fuq il-aġenziji. Rapporter. Bla dubju nistaw namlu vot uh, in blok fuq il-ċifri, un bat wara għanna sensila ta' votazzjonijiet li irridu namlu wara wieħed wieħed. Mill-votazzjonijiet li qed namlu huma esklużi l-Aġenzija għas supervizjoni finanzjarja li se namlu iktar tard. Tajjeb, mela ne votaw. Eh, blok li ma jinkrudux it-tlet autoritajiet ta' supervizjoni li se nittrattaw iktar tard taħt it-titolu wieħed A. U hemm ukoll kummenti li se nivutaw fuqhom separatament. A favur. Kontra. Astenzjonijiet. Grazzi. Adott erba, erba kontra adottata il uh, din il-proposta hija adottata. Issa għandna xi kummenti fuq l-aġenziji. Il-tarf ta' tabella li għandkom dimkom. Mela, l-ewwel linja hija emenda li ġiet irtirata, it-tieni waħda hija emenda teknika illi mhux se nivutaw fuqha. It-tielet emenda taħt it-titolu 2 e- hija riserva tal-10% fuq il-problemi ta', ta, ta, ta kwittanza. Favur kontra sa namlu niverifikaw b'vot elettroniku. Et jajdu li jiena stess mandiġ dritt nivvot. Tal-votazzjoni miftuħa. Issa niverifikaw li kulħadd ivota Il-votazzjoni maluqa. Sattax eh, a favur u 20 kontra. Mela din l-proposta ma ddiċ. Issa naddu għal eh, titolu tlita a Frontex. Kummenti fu l-Eurosur. il rapporteru a favur. Hemm xi favur kontra Seba kontra. Astenzjoniet adottata. Issa, nkomplu fuq Frontex, riserva tal-75% fuq Schenken, il rapporteru kontra, min huwa favur? Astenzjoniet, ma deċ. Jista' jkollna vot issa fuq prinċipju fuq il-riservi l-oħrajn ta' Schengen tal-75% kollha jsegwu l-istess filosofija. Fuq l-aġenziji issa il-liberali minu kontra? Et nara li għaw l-gruppi gbar u l-ħodor u li jefti astenzjonijiet tajjeb mela dawn il riservi eh, tiġu eh, mhux qed jgħaddu fit-test kollu. Mela fuq Frontex għanna kumment issa fuq il-budget. il rapporter huwa favur minn huwa favur? Kontra? Tminja kontra. Astenzjonijiet adottat. Monsieur rapporteur. Eh, Presidente, abbiamo saltato un voto. Quindi... President, bizna votazzjoni wahda. precedenti tal-Komitat Libe. 5620. il mizuri ta' uh, salvataġġ fil-bahar. Il-rapportero kontra. Da, favur kontra uh, il-gruppi gbar, konservativi, liberal, astenzjoniet ma' diċ. Mela dan, dan il- dan il-kommentu għar rifjutat. Fu din il-paġna tridu nivutaw fuq l-emenda tal-Kumitat Envi b'vot maqsum. L-ewwel parti hija biex nirrestawraw il-budget, il la bosta budget appoġġat mir-rapporter. Favur, kontra? Wieħed biss kontra, astenzjonijiet tajjeb mela adottata. Dan komment adottat. It-tieni parti, rapporter huwa kontra, favur? Kontra? Astenzjonijiet? Taj. il-rapporter ixti jitkellem. President, erġajna bizna vot votazzjoni oħra. L-ewwel wieħed tal-titlu 5. Emenda tal-kollega Haug eh, emenda 4551. Skużani, għadni ma bdejċ naġġel. uh, <laughs> eh, ok, għanna emenda sta ta' signora Jutta Haug, rapporteru għa kontra, minu għa favur? Il-grupp soċjalista, minu għa kontra? L-oħrajn, astenzjoniet, mela il-maġoranza tirrifjuta dan l-emenda. Tajjeb, mela din hija l agenziji li l-estejna. Issa naddu għal titolu numru 5. Għan għaddu għal budget tal komissjoni Issa dokument huwa il-lista ta' votazzjonijiet titolu ħamsa Hemm eh, paġna hemm paġna waħda però stampata fuq iż żewġ naħat. <clears throat> mela l-ewwel emenda. Fuq l-istrateġija orizzontali tar-rapporter fuq il-aġġustamenti tas-salarju tal-pensjonijiet Id-detalji tarawn fl-annes u fit-tabella numru 9. Mela d-dinja emenda orizzontali li tapplika sezzjonijiet kollha l'aħlif. l-istituzzjonijiet l-oħra. No, anzi, ħlif il-Kunsil b'mod preċiżament. L-istituzzjonijiet kollha ħlif il-Kunsil. Kfavur. Kontra żewġ astenzjonijiet, tlieta forsi adottata. Issa naddu għal rata ta' abatement standard. Tapplika fl istess mod. Favur, kontra, tlieta erba astenzjonijiet adottata. Issa għanna emendi orizzontali tal-rapporter fuq fu, eh, tnaqqis amministrativ ieħor. Favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Issa, dawn it-tlet emendi strateġiċi eh, li huma orizzontali, però ma jkoprux eh, ħafna uh, emendi oħrajn li se nivvutaw separatament fuqhom. L-ewwel wieħed 4396 mis signora Andreasen, rapportero kotna, minu favur erba kontra astenzjonijiet maddiċ. 8805 e, tal-GUE, rapportero kontra, favur. E, signora Susa, l-emenda tijak, inti a favur jew le? Minu kontra? Astenzjonijiet? E, signora Souza et tastieni. Tajjeb. Mela ma għaddiċ din l-emenda. Issa l-emenda 4577 minn Ingrid Kresle. Rapporteru wa kontra minn huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet ma għaddiċ. <clears throat> Emenda 4188 mis Signora Vertman. rapporter kontra. Favur? <clears throat> Hamsa favur, minu kontra, grazzi, astenzjoniet ma Libe 5615. Kommenti uh, antidiskriminazzjoni. Rapportero favur, minu favur, kontra, zewċ astenzjoniet għaddit. Issa għanna tlet emendi mid-deve, mill-komitat dede nishtiq nivota fuqhom flimkien ir-rapportar huwa kontra kull wieħed minnhom. Le, il sinjora Suza ma tridomx blok. Mela l-ewwel wieħed issa 5400 favur kontra kulħadd. Astenzjonijiet ma ddiċ. Mela 5406 favur 2 kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Mela 5407 favur Helga biss kontra astenzjoniet ma deċ. Issa li miss hija EPP 8262. Il-rapporter huwa favur. Min huwa favur? Kontra? Nejn, astenzjoniet ma deċ. Lo skużawni, jgħajt il-President, għaddit mela 48 eh, jaqa, 4348 eh, taqa, Mela 8263 anki din ta'. Ija femtso. Mela din taqa, mela nista' ngħaddu għal għal 4410 signor Andreasen, il-rapporter huwa kontra, favur, erba, kontra, astenzjonijiet ma' deċ. Essa 4410, signora Andreasen, nivutaw on blok, mela nivutaw fuq 4110 u flimkien. Favur, erba, kontra, maġġoranza, astenzjoniet, mela din ma, daw ma dewx. Issa, l-emenda li miss ġitir tirata, unbat għanna l-emenda Herkul minn Gresle, Herkul 2, uh, għati proponu li għaf f'riserva. Minu favur, kontra, astenzjonijiet. Eh, Hercule 2, eh, Hercule 2 eh, għaddejnija u daħlet fi rizerva. Grazzi. Mela dana fuq dak li għandu xieqsam mill ma titolu 5 tal-budget tal-Kommissjoni. Issa għaddu għal 3A.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 Faġna 107. Faġna 107 tal-dokument tal, eh, option 3A. Rapporter, tixtieq li nagħmlu votazzjoni fuq il-prinċipju illi impoġġu fi riserva 65 75% tal-linji ta' Schengen bekk nifrankaw ftit Minna l-aġenzija, dak diġa l-estajni għal problema tal-aġenziji. Dika diġa eh, trattajni għal fin negozjati sta xtaqna nerġaw nibdow bil-kommissjoni wara il-krizi politika griża li eh, inħolqot mid-deċizjoni tal-Kunsell biex nerġaw nibdew mill-ġdid bil-ftejim li kien ġi stabilit preċedentement mal-parlament. Għal daqstant il-gruppi, il-kapiet tal-gruppi tawna istruzzjonijiet biex nieħdu l-konsegwenzi neċessarji fil-budget. Biex bekk ikonna xi mezzi ta' negozjar mal-Kunsill uh, fuq din il-bażi. Il-proposta allura hija illi il-linji li rigwardaw Schengen poġġuhom fi rizerva ta' 75%. Din hija korretta, rapporter Iva. Iva. Fi 18 ta' Ottubru għana laqa u għal daqstant kif talbu il-kollegi tal-Kumitat Libe, aħna niproponnu riserva fuq il-75% għal-linji kollha l-erba linji għawnek involuti. Jekk il-President jishti ikkun jafnimu ma dawn il-linji nista' ngħidhom. Dawn huma l-emenda 297 rezerva ta' Schengen linja 18.02.05 eh, l-emenda 298 fil-linja 18508 338 u fil-linja 180509 il-linja 300. Mela, minnu huwa favur kontra tlita Astenzjonijiet? Għara dawn l-emendi ġew adottati kollha kemm huma skont kif id-deskriva il-rapporter. Issa, il-rapporter jgħidli għandix raġuni u le, ma l ewwel emenda illi rridu nivutaw fuqa. Ija 293. Le, diġa dina ġamilnija. Mela rridu ndawru l-paġna, naqilbu l-paġna. Eh, mela il-paġna 109 fil-bidu fuq net fil-dik linja li trigwarda il-sistema ta' informazzjoni Schengen. Se nieħdu 697. Emenda tal-gwer, rapporteru a favur o oh, skużawni, kontra, astenzjonijiet ma ditx. E l-emenda li jmiss issa ġiet irtirata. L-emenda 319 dan huwa vot separat fuq il- ċifri u fuq riserva. Fuq il-ċifri il-rapporteru a favur. Favur kontra? Tnejn. Astenzjoniet adottata. Essa, li mis u riserva, il-rapporter u kontra. Le, eh, skużawni, il-rapporter u a favur, jgħajt il-President. Favur kontra, tnejn, astenzjoniet adottata. Seba' 749 hija kompatibli allora nitkellmu fuq qed nivotaw biss fuq riserva kif huwa propost fil-749 u xek u xek eh, rapporter. Favur. Kontra. <clears throat> Astenzjonijiet għaddit. Emed 749 eh, hija adottata. nasumi li tkopri anki 4349, iva fil-fat. <clears throat> Ma mela, l-istan għaddu għall-emenda 800, il-rapporter, le, skużawni, dina taqa din l-emenda. Ma mela, l-istan għaddu għall-linja li miss, l linja li miss hija E riserva ta' Schengen diġaġit adottata 297 se nivutaw fuq 4225. Skużawni. Jgħid il-President. Tajjeb. Mela, enerġa ngħid. Se nivutaw fuq 297 imma fuq iċ-ċifri biss għax ir-riserva diġà dat-tonja. Ir-rapporter huwa favur, minu huwa favur, kontra? Astenzjonijiet għaddit. U għalek għal din il-linja budgetarja li minn l-oħra kolla jaqaw. Issa naddu għal linja 18.02.06 emenda 978. Rapporter kontra minnu favur fostkom. Rapporter. Għal dastant għal emendi 978.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 Taddi. U għalek, etna sumi li l-emendi kolla għal din il-linja jaqaw u xek. Alors, euh, nous passons à l'European Return Fund. Nous sommes... Issa naddu għal fond Ewropew għal ritorn paġna 121 fil-verżjoni bil-Malti l-emenda tal-gwe 6-5-0 minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Il-linja li jmiss hija identika 979 mill-ħodor favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 321 minn libe. Il-rapporter kontra minu favur. Kontra? Astensjonijiet ma taddix emenda 568. Rapporter huwa kontra, minu favur. 5. Minu kontra? Astenzjonijiet ma taddix. Seba' 9, 3, PPE, rapporter kontra. Lejt il-President, il-rapporter, qed jgħid li huwa favur. Minnu favur fostkom? Grazzi, minnu kontra? Qed ngħid li ta' erba' sensjonijiet. Taddi. U għalhekk it-tnejn oħra Issa ngħaddu għal żewġ linji budgetarji dwar l-aġenziji dwar dawn diġà ivvotajna. votajna għalek naddu għal Fond Ewropew għal Refugġati. Emenda 647. Mill-grupp tal-GUE minu favur, rapporter wa kontra. GUE. U soċjalisti u koll il-President. Minu kontra. Grazzi, astenzjonijiet. sorta waħda din ma taddix anke jekem la posta soċjalisti. 4455 identika l-istess ċifri ma taddix 891 issa. Mill-grupp ta' soċjalisti rapporter huwa favur minnu favur fostkom. Il-rapporter huwa kontra jgħid il-President. Minnu favur fostkom. Grazzi minnu kontra. Astensjonijiet ma taddix. Issa naddu għall-linja li jmiss. Hemm tliet emendi li huma identiċi. Il-rapporter huwa favur. Favur. Huwa favur il-300 u tnej l-oħra ta' warajhom. favur kontra. Astensjonijiet. Jaddu. Jaddu tlita li huma li xhuma emendi identiċi. Issa il-miżuri ta' emerġenza fil-kas ta' influssi tal-massa ta' refugġati. Għanna zerċimenti identiċi 6-4-8 u oħrajn minnu favur kontra. Astenzjonijiet ma jadux. naraw li l-lemin għandu bżiet alleati biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu indawru l-paġna issa Fond Ewropew għall-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. 5-6-9 rapporter wa kontra minnu favur. Kontra? Astenzjonijiet? Ma taddix. 8 9 Mis-soċjalisti, rapporter huwa kontra minnu favur. Kontra? Astenzjonijiet? Ma taddix. 4-9, gwe rapporter huwa kontra minu favur. Kontra. Astensjonijiet. L-istess maġġoranza ma taddix għal darbora. Li jmiss sur klute identika u għalek naddu għal 4 4229. Sur Surġan, rapporter favur, minu favur, kontra. U jħet nejt li tarba, ħamsa, 7. seba. Astenzjonijiet. Għaddi. L-emenda li mistaqa. Issa il- il-paġna li jmiss fuq il-verżjoni tal-President din naraw li hemm linja waħda li ħasen nifutaw dwar għadda dwar proġett pilota u issa paġna dwar il-proġett pilota 113 il-verżjoni tal-President 117 dwar l-immaniġar tat-terrorizmu il-prevenzjoni u tħejja emenda 741 rapporter huwa kontra. Minu favur, minu kontra, astensjonijiet ma taddix. 4346, Isur Alvaro, rapporter huwa kontra, minu favur fostkom. Din hija identika jgħid il-President, għal daqstant ma taddix. 300 u Tminja, għedin nivutaw dwar iċ-ċifri, dwar il-riservi diġa votajna. Rapporter wa favur għonek. Minu favur? Kontra? Astensjonijiet taddi. L-emenda li missija koperta, l-linja budgetarja li jmiss il-prevenzjoni u ġilda kontra l-kriminalità. 2-8-4 Rapporter huwa kontra, minu favur? Kontra? Ser ikonna namlu vot elettroniku hawnhekk, votazzjoni miftuħa. Jiena mhux se nivvota jgħid il-President. Voti ouvert, voti voti, le vote est clos. Votazzjoni magħluqa. 15 favur, 21 kontra, 0 astensjonijiet. Ma taddix. 309 dwar iċ-ċifri. Il-rapporteru a favur, Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet taddi. Tnejn seba tlieta hija kompatibbli għaliex din hija dwar aspetti ta' ugwaljanza fost sessi u għalhekk votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dwar l-ewwel parti rapporter huwa kontra forsi tixtiqu tkunu tafu jew tiftakru dwar xi qed nitkellmu hawnhekk li mill-ewwel parti u li mit-tieni parti. Je, je comprends, je comprends que Jekk fimt, tajjeb, l-ewwel parti Is-semmi, għodda biex aħna nixprunaw, nipromuovu u għedin nżidu għodda biex natu aktar attenzjoni l-mainstreaming fost sessi matul dan il-proċess. Ir-rapporter huwa kontra hawnhekk. Minu favur din l-ewwel parti. Minu kontra? Naħseb li għanna maġġoranza favur hawnhekk, imma ħjar nagħmlu verifika. Il-vot huwa miftuħ. Ivvutaw, ivvutaw. Votazzjoni maluqa. 19 pour, 19 contre, rejeté. <laughs> Satax favur, setax kontra, u għalek, din l-emenda ma taddix. Kiku stajt, nivvota forsi kont nitfall vot deċiziv, imma ma jimportax Issa, l ta' tal-aħjar prassi għal protezzjoni tal-vitmi u dan jinkludi il-vitmi b'tiġijiet speċifiċi bħal dawk li sofru minn violenza minħabba sessi u kol ix-xieda rapporter għal favur hawnhekk minn favur fostkom minn kontra, nejn kontra, stensjonijiet. It-tieni parti taddi. Iżda l-ewwel parti ma taddix. Il-linja li jmiss. Għanna l-proġett pilota li ħan indirizzaw għada. Ċentru Ewropew għal monitoraġ ta' droga, dipendenza fuq droga, diġa trattajni u għalhekk naslu għal Prince. Titli tassew sbieħ għal dawn il-programmi. Zona tal-libertà, sigurtà u ġustizzja. Il-Prinċep Lavija qed jipproponi li aħna nivvutaw dwar is-717 iżdi huwa kontrija din l-emenda minnu favur foskom. Ħadd, le, Sur u s Souza. Minu kontra astensjonijiet ma taddix. Linja li jmiss jadentika nivutaw dwar 6-8-3 rapporter kontra minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. 310 erdu nivutaw dwar din għalix ma ċifri minu favur rapporteru a favur kontra Astensjonijiet jittaddi. Il-linja li mis, evaluazzjoni u studju dwar l-impatt. 3-1-1 rapporter u favur minu favur fostkom. Kontra? Astensjonijiet taddi. Paġna 119 fil-verżjoni tal-President għanna il-drittijiet fundamentali u ċittadinanza għanna żewġ emendi illi huma identiċi 894 rapporter huwa kontra. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet ma taddix. 656 rapporter huwa kontra. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet ma taddix ukoll. L-istess maġġoranza. Il-linja li miss s-sinjura Verġa jadentika għalek għalhekk ma taddix. 276 Komitat għan-nisa rapporter ħobbu minn nisa Huwa favur għalek u favur fostkom kontra stensjonijiet taddi. À Daphné. Euh, vous avez un amendement oral, monsieur le rapporteur, sur Daphné, non? Issa naddu għal linja budgetarja dwar defni, għandkom xi emendi bil-fom hawnhekk? Le? Tajja wisqiet il-President. Emenda 4532, il-rapporter kontra. Minu favur, kontra, astensjonijiet. Ma taddix. 724, il-rapporter kontra, minu favur, kontra astensjoniet ma taddix ukoll l-istess maġġoranza 8-9-3 rapporter huwa kontra minnu favur foskom kontra astensjoniet Ma taddix bl-istess maġġoranza l-emenda li mis favur kontra astensjoniet ma taddix 1-0-1-6 Identika u xek din. U għalek naddu għarelba tlieta wieħed wieħed mis-Sinjura Matera rapporter huwa favur. Ma nafx għaliex. Nu favur kontra. Ħamsa. Astensjonijiet taddi. Issanna l-proġett pilota. Issa din dinja koperta. U għalhekk. Issa ngħaddu. għal ġustizzja kriminali, rapporter. Paġna 133 fil-verżjoni bil-Malti l-emenda tal- Kumitat Libre 315 minu favur. Et nisma ħafna sejjes, mux et nisma rapporter. Fil-lista li konti tinsegwijin kienem oħra, iżda ġala darbajja eh, taħt il-draft budget, DB, eh, il-rapporter huwa kontra. dak u sejjes fissru il-rapporter kien kontra, minu favur. Minu kontra, assenzjonijiet, ma taddix. Proġett pilota, linja li jmiss, bat nerġaw prins. għanna emenda 3-3-1-0 mir-rapporter minu favur, kontra, Astenzjonijiet. Taddi. Bekk din tkopri l-bqija ta' din il-linja naddu għall evalwazzjoni u studju dwar l-impatt emenda 331 minu favur kontra astensjonijiet. Taddi. U bekk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 Nħalli fidejn Giovanni illi jinterrompini jekk jena nisbalja unek issa salbira bieraħ inqabel illi fil-qatt tal-koordinatur nqabel illi aħna ser nibdew nivvutaw jekk aħna ma naqblux il-limitu ceiling tagħna. Aħna qegħdin nipproponu dan il-vot għaliex din hija testatura fejn għandna ma tantx għandna marġni ta' manuvra fil-rigward tal-limitu massimu u il-gruppi ma qablux illi jagħmlu koordinazzjoni tal-vot u għalhekk ma nistgħux imbasru il riżultat tal-vot minn qabel xi drabi demokrazija turina li nuqqas ta' ċertezzi. Issa, jekk ikun hemm xi ċifri li jaqbżu dan il-limitu massimu, ir-rapporter għada jiġi hawnhekk u jagħmlilna proposta għal Frankar dwar il-proġetti pilota qed nitkellem hawnhekk. U għalhekk kulħadd irid joqgħod sebajnejn fuq il-kalkoli għamlu l-kalkoli ta'kom sew meta jkolkom emendi li kun fjom iċ-ċifri u għalek rridu nivvutaw fi prinċipju u ma rridux naqbżu il-ceilings tagħna u għalhekk il-tlieta be total tal-emendi ma jridux jaqbżu dan il-ceiling minu favur dan il-prinċipju minu kontra ħadd astensjonijiet Għanna ah, persona waħda li qed tastjeni hawnhekk. Inti ġifieri tixtieq li naqbżu dan il-limitu massimu xek. Salvador. Case that we vote all the amendments. Uh, Jekk aħna nivvutaw dwar l-emendi kollha wara l-kalkoli tagħna. Il-kalkoli tas-sekretarjat aħna niskopru illi aħna nkunu biżna dan il-limitu massimu dan ifisser li ser ikonna namlu eh, limiti capping fuq il-proġetti pilota illi mbagħad ikonna nivvutaw dwarhom wara. Iva jgħid il-President. Ek, nibża li ser jiġri. Għalek minn dan il-punt il-qoddim, il-ċittadinanza, le jgħid il-President. Emenda 63 mill-Kumitat Kalt, il-rapporter u għafavur, minn u favur, ħamsa kontra astensjonijiet taddi. Issa għanna l-proġetti pilota u għalek sarin indawar il-paġna jgħid il-president. Mistess japplika għall-emenda 44-12 rapporter u kontra minu favur kontra ma taddix. 566 il rapporter huwa kontra, minu favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Ma tgħaddix, anzi. 898 rapporter kontra minu favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. 45 rapporter kontra minu favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Bl-istess maġġoranza. 757 Hawnhekk għandna vot f'żewġ partijiet dwar iċifri, ċifri u mbagħad is-suġġerimenti dwar iċifri ċifri nu favur kontra ħamsa astensjonijiet. Iċ-ċifri għaddu issa dwar il-suġġerimenti, il-kummenti. Minnu favur kontra astensjonijiet l-istess vot. U għalek, dawn għaddu kol issa qed jgħiduli li l-emenda li jmiss hija koperta ġifieri l-lingwi f'periklu u dawn il-lingwi m'għadhomx aktar f'periklu jgħid il-President. Għanna l-azzjonijiet ta' tħejja nistgħu ngħaddu issa ċertifikat tal-Patrimonju Ewropew. Għanna l-emenda sebajn, Kumitat tal-Kultura, rapporter favur minu favur. Kontra, astensjonijiet taddi Naddu għal media 4 4 li rapporter kontra minnu favur 2 minnu kontra astensjonijiet ma taddix 5-6-7 rapporter kontra minnu favur kontra astensjonijiet ma taddix 47 komitat tal-kultura Ser ikonna vot separat dwar il-pagamenti u l-impenji. Rapporter huwa favur l-impenji minnu favur. Kontra stensjonijiet. Taddi. Issa dwar il-pagamenti. Minu favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. L-istess maġġoranza għanna azzjoni ta' tejja, proġetti pilota u għalek naddu għal Media Mundus. 8-9-7, rapporter kontra, minu favur. Kontra? Maġġoranza astensjonijiet ma taddix. Emenda 49, rapporter kontra, minu favur. Kontra? Astensjonijiet. Istess maġġoranza ma taddix. L-emenda li jmiss hija identika u għalhekk ma taddix ukoll. U dan għalhekk ifisser illi m'għandniex aktar emendi f'din il-linja budgetarja, irrifjutajna l-emendi kollha. U għalhekk il-Parlament mhux qed imissa din il-linja. Issa għanna avvenimenti annwali speċjali, ħaġa li l-membri dejjem ikunu interessati fihom għandna tabella fl-annes u ser eh, namlu vot fi blok hawnhekk dwar dan. dimkom qiegħda din ta' dwar xiex etni votaw minnu favur din il-lista l-avvenimenti annwali speċjali, minnu kontra. Assenzjonijiet. Il-grupp tal-ħodor qed jassjenu u għalhekk din it-tabella tgħaddi. Dawru l-paġna fil-verżjoni tal-President. Zaza flazzjoni. Jista' jkun li emenda bil-fuq minnaħa rapporter. Kjożbuk. Jiena nixtieq li nżidu miljun ta' euro f'impenji u miljun euro f'pagamenti. dwar il-linja 1-5-0-5-55 u sekk. U għalek għanna din iż-żieda fl-impenni ta' fl-appropriazzjoni ta' pagamenti u l-appropriazzjoni ta' impenn. Minu favur? Minu kontra? Seba' astensjonijiet? taddi. Bekk koprejna il-linja kollha kemmi. Issa għanna xi linji amministrattivi u għalhekk nistgħu ngħaddu għal azzjonijiet ta' Malti Media. Paġna 140 fil-verżjoni bil-Malti Għanna emenda erba' wieħed 8 wieħed Angelika Vertman, rapporter kontra minnu favur fostkom. Ħamsa minnu kontra, grazzi. assenzjonijiet ma taddix. Il-rapporter 77 favur kontra 5 assenzjonijiet, taddi. Li jmiss hija koperta u għalhekk issa ngħaddu għall-informazzjoni għall-mezzi ta' xandir. Għandna 4182 għan rivoli fret me rapporter kontra minnu favur kontra, astensjonijiet ma taddix. 78 favur kontra, astensjonijiet taddi. Għaw simetrija unek jgħid il-President. Li jmiss hija identika u hija koperta. Tletz, jana. Naddu issa għall-uffiċċju li għatu t-tarif għandna emendorali mir-rapporter. l emendorali hija dwar emenda 52 fejn il-Kumitat tal-Kultura qed jipproponi miljun f'impenju u miljun u 600 elf fil-emendamenti. Imbagħad aħna nixtieq li aħna konna miljun fil-pagamenti ġifieri nieħdu 600 elf mill-emendament tal-kultura. Mais nous allons voter d'abord l'amendement de Madame Vertman. Sawa, mela. L-ewwel, eh, l-emenda ta' Signora Fretzman. Erba wieħed tminja tnejn rapporter kontra. Favur kontra astenzjonijiet ma' bdejt. Naddu issa għal emenda numru 52 bl-emenda radi li kena mir-rapporter. Fejn aħna ħanżommu il-ċifra għal appropriazzjoni taħlas imma Dik tal-pagament għat nżel għal miljon, flok miljon u 600.000 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Għadek tkopri u koll punta wara u nistaw naħdu issa għal komunikazzjoni ta' rappresentazzjoni ta' kommissjoni. Emenda 4-8, 4 rapporter kontra favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Imbat, erbat li waħed sitta, rapporter favur dawk favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. <clears throat> Flimkien biex nikkomunikaw l-Ewropa. Emenda 693 tal-Gwel, rapporter kontra favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Erba wieħed minja ħamsa, rapporter kontra dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. 211 mill Kumitat tal-Fajt Kulturali ir-rapporter kontra dak favur kon mawħat favur kontra astenzjonijiet ma bdiċ maġġoranza pjuttost umiljanti. Ma naħsibx li l-President ħajkun sab kontent. Il-għamedali mizdaw favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet. Dan jkopri wkoll emenda 4317. Jew le rridu nifotaw fuq il-kommenti. Il-rapporter ma joġbox dal-kommenti. Dak favur? Kon u għanna liberali u koll. Interessanti, jgħja nivvotaw b-mot elettroniku, jina nista nivvotaw koll fuq dan. Ma fxek għankom x-sizzjoni dalija, koordinaturi. Len? tassew. Votazzjoni maluqa. President mandux mikrofonu imma fuq l-screen jider illi kienem 20 li votaw kontra għalek il-vot ma' Analiżi tal-opinjoni pubblika minn darba wieħed minn sitta rapporti kontra dak favur. Kontra? Astenzjonijiet ma ditx. Il-rapporter jippreferi emenda 80 dak favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda għalek li missi koperta nistanna għaddu l fat punti missi informazzjoni online miksuba u l ta' komunikazzjoni l-emenda numru 47 rapporta kontra da' favur kontra assenzjoniet Ma ditx. Bistess maġġoranza emenda 4253 ta' Doris Pack. Il-rapporter huwa kontra. da' favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma ditx. Signora Doris Pack kontenta ma li għandha l-appoċ minnata soċjalisti. Mela, daqshekk ċifri issa votazzjoni fuq il-kummenti. Dak favur tal-kummenti dak kontra. Inklub ta' Doris Pak? Ħan nivota b'mod elettroniku sabiex niverifikaw votazzjoni miftuħa fuq il-kummenti. Għal 4253. Pardon, ma. Anzi, skużani, rapporter xta' titkellem. Fi fadd l-emenda preferenza argumenti huwa ugwali għal seba' 9, erba' u għalek it-tini parti li għandha samma l kommenti għal istess ħaġa. Jiena kont favur l-794 u persi dinja kienet emenda prezentata mill-grupp u mhux individwali imma l-istess kontenut u għalhekk m'għandi l-ebda oġġezzjoni illi nivvota favur. Wala, donk. Tajib. Mela għadna fuq il-kommenti għal l-emenda ta' Tori Spak. Jekk fimt il-pozizjoni mod tajjeb, il-rapporter ma joġobx l-emenda ma jista' jaċċetta, insomma n-simplifika z żejjed. Imma insomma n nipprova nżomm daqsxejn l-atmosfera pożittiva fil-grupp. Mela issa li għandna din l-informazzjoni ġdida nistgħu nibdu votazzjoni elettronika, sewa votazzjoni miftuħa. Pardon. On recommence. Alors, on arrête le vote. Le, le, le, le, le. Allora, għan wafqu l-vot. Allora, għan wafqu kollox u naġu nibdow mill-bidu. Għax ma ma konniex nafux qed jiġru, tħawat, skużawni. Għala, issa nafu kollox kif suppost uħan nivvotaw. Il-votazzjoni miftuħa. Ivvotaw. Il-votazzjoni magħluqa. Mela, 34 favur, 7 kontra. Il-kommenti ta' Doris Back, eccetera, eccetera. Rebħu, għaddew. Mela, eh, issa nivvotaw fuq ċifri ta' figura ta' amenda 81 rapport ta' favur dak favur. Kontra. Assenzjonijiet. Għaddit. U dana isolvi l-punti kollha li kien hemm fl-emendi li jmiss. Naddu issa għal Ewropa ċittadini. Emenda 4 u ħetmija disa kontra dak favur. Seba daw kontra. Grazzi, assenzjonijiet ma ditx. 8 rapporter kontra daw favur. Soċjalisti daw kontra. L-oħrajn. Assenzjonijiet ma Erba' 4-8-2 mill-Kumitat tal-Impjegi rapporter kontra daw favur. Kontra. Assenzjonijiet ma ditx. Bistas maġġoranza ta' qabel li rapporter joġbu ma' artiklu amenda 82 da' favur kontra astenzjonijiet Għaddis. Naddu sa' paġun mis. Paġna 143 tal-verżjoni Maltija. Zjedat me' kommissjoni. Amenda 83 tal-Komitat Kult da' favur Il-rapporter favur. Kontra. Astenzjoniet. Grazzi għaddit. Issa, dar Ewropea Soċjetà Ċivili. Emenda orali mi rapporter sawa. No. Posso? Nistan skallem, President. Mela, fuq dan l-emenda 217 il-linja għonek mish implementabli. Għalek għana għamlu azzjoni preparatorja tiġi prezentata għada fil-pakket li votaw dwaru għada. Irridu nivvotaw issa fuq il-kommenti. Fuq il-kommenti, President. So, Ġifiri l-bazi legali meħtieġa dan miex hemmhekk u xek. Mela ħnifetaw fuq il-proċess pilota. Et on votera, si ça devient un projet pilote, on votera les remarques avec le projet pilote. Jek dan jisir mbagħad proċess pilota nivvotaw fuq il-kommenti meta nivvotaw fuq. Hekk jagħmel sens. Tajjeb. Naddu mela għal Sena Ewropea ta' ċittadini fil-bidu tal-paġna jmiss, paġna 144 fil-verżjoni Maltija, emenda 212, m'għandniex emendi orali. Meta meta jkollok emenda orali tgħidilna xek rapporter mela. 212 nivvotaw l-ewwel fuq iċ-ċifri mbagħad fuq il-kummenti. Rapporter huwa kontra tnejn li huma fuq iċ-ċifri ta' din l-emenda fiġabka favur. Kontra astenzjonijiet diċ. Kommenti? Favur? Daw kontra? Astenzjonijiet? Naħseb aħjar niverifika b'mod elettroniku. il kommenti għal osnax. Le vot est ouvert. Le vot est clos. Votazzjoni maluqa. Mela, blezzat edin tatax bit tatax ġifir ma U naddu issa għal emenda u wieħed l-istess ħaġa tapplikaw nek l-ewwel iċ-ċifri mbagħad il-kummenti l rapporter kontra. Dak favur iċ-ċifri favur kontra assenzjonijiet ma Fuq il-kummenti dak favur. Dak kontra. Ħajkolli niverifika. verifika Il-votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni għadha miftuħa, kulħadd vota kull vot jgħod. Kull vot jgħod. Votazzjoni magħluqa. 13 favur 20 kontra, ma diċ. Issa. design l-istess ħaġa rapporter kontra kollox dak favur iċ-ċifri. Le, le, le, le, le, le, le. Le, l-istess ħaġa. Iġifir din qabel sena dwar 483 mill-Kumitat tal-Impjeg. Daw favur. Il-rapporter ma dux kontra. Biddel femtu. Għandek emend orari? Le. Mela. 483 il-rapporter huwa favur. Skużani Giovanni. Tidu tifmu li situazzjoni hija waħda komplikata. Hemm emenda orali ta' rapporter fuq 483 sabiex inżidu 500.000 euro element ta' kommissjoni ta' Komitat ta' xogħol fuq il-pagamenti. U għalhekk il-proposta tiġi titlaqa l-miljun. It's already this commitments, two million and, and Jutta. Giovanni, Two million. Zewċ miljoni fim... Le, miljun u miljun, fimni kissa. Miljun f'allokazzjonijiet u f'pagamenti. L-istess ċifra.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 Donc, donc, si j'ai bien compris. Mela jekk fimt Fil-każ tal-emenda 483 li qegħdin nivutaw dwarha, ikollna miljun għal l-appropriazzjonijiet ta' ħlas l-allokazzjonijiet imma minn flok ikollna 500.000 għal l-appropriazzjonijiet din iċ-ċifra ħassir miljun ukoll. Tajjeb. Thank you. Against. Favur kontra. Hdax, astenzjonijiet għaddit. L-emenda li mis Anzi, da żewġ emendi li jmiss jaqgħu ngħaddu issa lezzjonijiet ta' komunikazzjoni fil-perspettiva tal-elezzjonijiet Ewropej. Għan emenda ġdida minn naħa tal-Kumitat tal-Affajt Kostituzzjonali li rapporter huwa kontra favur, da kontra Signora Sousa, da kontra Maddiċ. Implementazzjoni tal-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej l-afkol darbohra li li daħlu linja ħra dak favur kontra astenzjonijiet ma bdiċ. Imbagħad proġett pilota. Naddu għal paġna 145. Sittajnija din diġà proċess pilota. Naddu għal Azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa fil-verżjoni Maltija din hija paġna 146. Emenda 4334 fuq il-Pan European Sentinel Network dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Naddu issa għal kummenti rapporter favur dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela la ma hemmx votazzjoni fuq iċ-ċifri nistgħu nifutaw fuq 529 dwar il-draft budget figures dak favur kontra sanzjonijiet għaddit. Naddu sa. Punt li mis l-aġenziji diġa indirizzajnijom naddu għal proġett pilota dwar in ta' implementazzjoni. Għet jgħidu li li għaf bizna punt. Mela, jekk ir rapporter jaqbel nistgħu ngħaddu għal protezzjoni ċivili fl-Unjoni Ewropea, paġna 148, emenda żgħira minn Georgos Stavrakakis, rapporteru a favur, dawk favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. U bekk nikkonkludu tlieta B. Imbagħad ovvjament idu nagħmlu somom biex naċċertaw li ma lħaqniex il-limitu massimu. Malejja mela nifqu għal żewġ minuti ħalli inħejju ruħna biex nibdew mbagħad fuq il testatura numru 2. Bien. Everybody has had the opportunity to relieve nature. Mela, sup. Kuħat kellu ċans, joħroġ daqxej bil-kamra. Jgħamil bżonijiet tijaw, jgħajt il-president. Mela, inkomplu. C'est la page 80. Madusa. Alors, euh,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 għal-intestatura numru 2 u jekk safrattant mbagħad nkunu stampajna il-lista tal-votazzjoni ta' intestatura erba, nkunu nista' nagħmlu dan ukoll il-lejla jekk ħadd ma jilmenta. Anke sabiex il-ħadima tagħna ikunu issa jista' jippruvaw jistampa mela din għall-lista tal-votazzjoni fuq intestatura numru 4. Fuq intestatura numru 2 Il-President mela. jitlob silenzju u issa jisaqsi li r-rapporta jekk nistgħux nivvotaw linja linja jew nkella kantu xie suġġerimenti ieħor, xi emenda orali jew xi ħaġa oħra Mela, kif jina u l-koordinaturi kam il-darba kellna ċans diskutu bejnietna fuq da suġġett tar rizorsi tar-riservi Din hija xi ħaġa li ndrizzaw issa permezz tal-linji li jirgwardjaw l-iżvilupp rurali imma. Ovvjament ħajkonna l-istess problema għada mbagħad meta niġu biex nivvotaw fuq il-punt wieħed B għanna rizervi kemm minnaħa ta' soċjalisti kif ukoll minnaħa ta' liberali. U s-soċjalisti talbuni nipprezenta emenda orali fuq il-pagamenti. Tiġi applikata għal numru ta' linji ġifiri 0402 02 04 02 06 02 13 03 18 13 03 19 03 13.04.01, It-talba i illi impoġġu fir-riserva 100% tal-appropjazzjonijiet taħlas għal kullinja. Il-kondizzjonijiet għat neħja ta' rizerva inħalli fidejn il-kollega Karija Sapal sabiex tisbek aħħinaj għax ħadmet fuq dan suġġett. Tout le monde a reçu le papier, hein? Sì, no, le... Kulħadd irċieva dokument. Għanna l-karta hawnhekk. Għanna l-lista tal-pagamenti kollha fuq dokument li seta tal-pagamenti kollha koperti mir riserva e kif għadu kif spiegħalna s rapporter. U għanna wkoll il kondizjoniet sabiex ir-riserva titneħħa. Ħedha tista' introduċijina. Femem xa fejn idħol f'ħafna dettalji tal-kondizjoni tal riserva din hija xi ħaġa li diskutejnija ħafna drabi fil-komitat kif ukoll fost il-koordinaturi imma bażikament il-raġuni ta' din ir-riserva qed hemmhekk sabiex jingħata informazzjoni ta' kummissjoni tal-Kunsill viżavi problemi li qed ukollna dwar il-ħlasijiet u l-mira ħarija il qatt ma jkollna għalfejn naslu għal konċiljazzjoni bil-riserva x'aħna jkollna tweġiba pozittiva minnaħa tal-Kunsil u ikun hemm ċaqliq minnaħa tal-Kunsil fid-direzzjoni li jixtieq il-Parlament, ċoħe sabiex nżidu l-pagamenti għal budget 2013. Merci, Salvador. Salvador, jek jieġbok. Tiġa diskutejnija fil-grupp ta' koordinaturi dil-ħagġa l-opportunità ta' din ir rizerva l-grupp politiku tiegħi jibqa' kontra li kollna xi tip ta' riserva jew imblok fuq l-infiq fil-politika tal-koezjoni u l-fondi strutturali aħna ma naħsbux li dan ħajwassal għal xi ħaġa u ħatkun diffiċli wkoll nispjegaw illi biex nħarsu il-pagamenti ħa ħankun għadinna fuq il-flus mill-fondi strutturali għal-grupp tagħna ma joġobix dil-ħaġa imma jekk eh, naqblu illi nivvotaw fuq u mbagħad ovvjament jekk jgħaddi minn żewġ gruppi importanti eh, ma nistax naġġazzjonaw mbagħad imma rridu nivvotaw fuqha. Sewwa, grazzi. Mela din hija ħaġa li ġiet diskussa fit-tul fost il-koordinaturi. u għammet kif nitrattaw ma' differenti daw l appropriazzjonijiet taħlas. Issa dan il-kumitat qed jiġu webstream streamed u Nfakkarkom li aħna bħala inizjattiva propja għamilna laqa tripartit ta' natura teknika u politika bej il-presidenza tal konsilli ġifidik ta' Ċipru, il-Kummissarju Lewandowski u l-Kumitat tal-Budget tal-Parlament fejn kien hemm il-gruppi kollha rappreżentati fih sabiex nippruvaw naraw kif nistgħu nikkalkulaw il-bżonn ta' għal pagamenti hekk kif ġi stabilit mill-Kumitat għabbazi taċ-ċifri illi ehm, resqu l-Istati Membri u ġi konfermat hemmhekk. Illi iċ-ċifri tal-pagamenti pagamenti meħtieġa jiġu stabiliti bliktar mod konfuż bl-ebda trasparenza bl-ebda ċarezza. U kifat il-biraħina l-koordinaturi il-biraħ jina tajt briefing għall-istampa sabiex najt xħarreċ mill-laqa tal-koordinaturi u uh, Kien hemm xi reazzjonijiet ukoll mill-istampa f'ċertu pajjiżi nittama li diskussjonijiet fuq dan il-budget isseħħu fuq bażi kemm xejn differenti minn dak li kellna s-sena li għaddiet. Kien hemm konfużjoni sħiħa dwar il-pagamenti sa l-aħħar moment ta' diskussjonijiet u din mhix xi ħaġa li hija politikament aċċettabbli b'ebda mod. Dan huwa punt komplikat ħafna u probabbilment naħseb li ħajwassalna għal emendi kemm għal regolament probabbli għal regolament finanzjarju imma għal inqas għal ftehim interistituzzjonali għal arranġamenti multianwali għax ma nistgħux nibqgħu għaddejjin b'dan id-dialogu fuq il-pagamenti meta il-Parlament jinsab f'sitwazzjoni redikola li jiddefendi l-appropriazzjonijiet ta' ħlas li m'għandhomx jaqsmu mal ħtiġijiet il-flejjes u l-politika tal-Parlament imma għal rifużjonijiet tal-Istati membri. Din hija ħaġa ridikola. Il-rapporter issa qiegħed ilna emenda orali illi ma tappoġġax Dan imma dak li jaħseb li tiġi futat fil-Komitat, grazzi President, inti għatt eżattament xini l-pozizjoni tiegħi jiena favur li din l-emenda orali nivvutaw fuqhom l-opinjoni eh, personali tiegħi hija kontra jkolli nitlob ħaġa però din l-emenda ovvja li tieħu post dak il ħanivutaw issa ġifiri jieħu post l-emendi l-oħra prezentati taħt il-riserva, taħt il-tikla riserva u li ħanivutaw fuq maħda l-ura. U ma nishtiqx li nispiċċaw dejjem ikonna nivvutaw fuq eh, bażikament l-istess affarijiet. Autrement dit, euh, Iġifiri fi klemiħor ħankun naqdin nifutaw fuq ċifri għal din l-emenda. Qed jitresqu emendi biex impoġġu fir-riserva 100% tal-proporzjonijiet ta' ħlas fuq xi linji. Jekk l-emenda tgħaddi, allura ovvjament aħna mbagħad mhux ħanivvutaw fuq ir-riservi għal dawk il-linji dik hija ovvja jiġifieri l-linji kollha ħajgħaddu għal riserva fil-mija, imma jaf tispiċċa b'linji fej. Jekk l-emenda ma taddix, ikun hemm emendi oħra biex ikun hemm pereżempju 20% fil-mija fir-riserva dik hija ħaġa tista' tiġri mhux hekk ma f'dak il-każ nifutaw. So what's ngħid. Ektif ma' antita. Grazzi fil-kastana. Ma għandix problema bija il ħagġax fil-verità. Daw l-emendi li prezentajna l-emendi orali jihdu post l-emendi illi konna prezentajna qabel. Ġana din tolbu l-100% ġifir kull ma jimbidlu huma il-kommenti bekk. Nazab li jena ma tamix sens ġana votaw fuq ma xek ma jaddux daw ma jaddi xej. Tajjeb, mela aktar faċli għalija lura. Intom qegħdin tirtiraw l-emendi fuq ir-riservi qabel din l-emenda orali, ġifieri jew dan jew xejn. Rapporter. Eh, hija ċara il-talba tas soċjalisti, ċoħe li dan l-emendi jieħu post ta' l-emenda l-emendi l-oħra, ġifiri l-emendi l-oħra ġirtirati, ma' issa ma' nafx jekk il-liberali jasbux bl-istess mod bħal soċjalisti u jekk u xħajkonna nivvotaw fuq l-emendi li kienu għamlu l-oħrajn. Miħa jitkellem fissam il-liberali. Għanda t-nej minnis li xtiq jitkellmu. Jan fil rigward tal-liberali aħna favur li Ikonna dil-emenda orali nivvotaw fuqa, il-grupp liberali ħaj jivvota favorija, pero da ma jfissirx illi għanna, mandiġ taqsam l-emendi l-oħra li għanna fuq il-rizervi. Eh, Elga. Elga. President. Aħna bħala liberali ħanżommu l-emenda tagħna li proponejna fuq ir-riserva. Sewwa. Elga u mbagħad ir-rapporter. Mela, dal-grupp tiegħi jifhimha hekk, ovvjament. Jiena m'għandix problema bil-vot fuq l-emend orali ma kif diġà qed aħna għandna ġrida politika ibsa fuq il-livell ta' pagamenti u li konna din emenda orali li namlu 100% fil-rizerva għalija hija diffiċli wis biex wieħed ifema liċ-ċittadini, ma naħsibx li huwa l-messaġġ ideali u aħna ħanivvutaw kontra lura. Sewwa mela inti kont ċara wkoll rapporter. Mela fl-aħħar mill il-mikrofonu tal-kollega Multer kien intefaw ma fimx eżattament xridu jagħmlu il-liberali bir-riserva Imma bat spiegal. Spiegalna ġifiri issa sewa nivvotaw, votaw Imbat naraw xini deċizjoni skont il-votazzjoni. is soċjalista ħajkunu qegħdin jirtiraw l-emenda illi konna ħan votaw fuq akiku għada fil-ħodu fuq il-kategorija wieħed bex hija l-istess riserva mentri il-liberali ħajżommu l-emendi tagħhom u allura nivvotaw fuq u dik l-emenda ġara darba nassu għal dak il-punt. Sewa. Mela aħna qegħdin nivvotaw fuq l-emenda orali illi tresqet minn żewġ gruppi. Ir-rapporter jissuġġerixxi nivvotaw fil-waqt li ma jappoġġax dok favur da kontra. Naħseb aħjar ikolna verifika elettronika u bħala Viċi President deħen tela jiena ħan vota jiena mfloku. Le ma nistax, ma nistax. Mela jiena t-nastjeni xorta wahda. Il-votazzjoni, il-voti jie ma jieġi xikalkulat. Mela. Kulħat t-vota votazzjoni miftuħa u jina mux ħan vota sakemm ma jkunx hemm xi u hemm membru żejjed ukoll mill-PP ġifieri jista' xi ħadd ma jivvotax is-Sinjura Kalvalju mista tkun qiegħda tivvota. Il-PPE kollha, l-membri kollha jistgħu jivvotaw ħlief is-Sinjura Carvalho. Il-bqija, apparti Sinjura Karvalja, kulħadd jista' jivvota. Mhux bil-fors, ma ħadd ma ħajġilhom jivvotaw ma jistgħu. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 17 favur, 23 kontra. Żewġ astenzjonijiet. Mela din l-emenda orali ma għaddiċ il- grupp soċjalista irtira l-emenda tijaw imma il-liberali ħajżommu l-emenda tagħhom li ħanivutaw fuqha għada. Issa nistaw ngħaddu għal intestatura numru 2, paġna 91 li tibda bil-proġett pilota. U ir-rifużjoni fuq prodotti li mhumiex taħt Annes wieħed, disa disa tminja, dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Sitta tminja sitta tminja ħamsa. U for tnejn, erba tnejn, erba wieħed. U l istess dak favur kontra l-PP qed jivvotaw Il-rapporter huwa favur dak kontra. Emenda 43 għal bdiju astenzjonijiet konf votazzjoni tassew konfuza. Jgħid il-President, programmi għal persuni deprivati, rapporter kontra dak favur, kontra astenzjonijiet dik taqa. Disa, disa, disa, rapporter kontra, dak favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Erba, tnejn, tletin, rapporter kontra, dak favur, kontra, Eja niverifikaw mela votazzjoni miftuħa, għada miftuħa, votazzjoni maluqa. mistax favur, 24 kontra di jaqa. Mela l-emendi kolla jaqaw. għaddu issa għal rifuzzjoni tal-esportazzjoni għaz-sokkor u l-isoglukozju. 4-2-2 Derek, President, għandi sitt emendi simili ħafna fuq ir-refużjoni tal-esportazzjoni. Nistaw nivvotaw wieħed darba għas sitta li huma nifrankaw naqraħin. Iva, grazzi. Mela, fuq din l-emenda u dawk l-oħra simili, rapporter kontra dawk favur. Kontra, il-maġoranza hija kontra u daw kollha jaqgħu. Il-linja li jmiss issa fondi operattivi għall-organizzazzjoni tal-produtturi 28 da favur kontra astenzjonijiet għaddit maġġoranza kbira il-paġna li jmiss Għajnuna l-gruppi ta' produtturi għall-arfin preliminari, numru 18, rapporter favur, dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. U l kolla l-ura jisegu naddu l-iskema ta' frosa l iskejje 616 1 għue, dak il-rapporter kontra, dak favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ li mistaqa 19 għall-agri rapporter favur daw favur kontra astenzjoniet adottata. L-oħrajn kollha f'dan il-linja budgetarja jaqgħu u ngħaddu issa għas-settur tal-inbit. Suġġett interessanti fl-aħħar. 4108 il-rapporter huwa kontra <laughs> kulħadd surdut. Mela. Minu favur, kontra. Minu hobbu l-imbit. Ma s sanit Ma d-diċ. Erba u ħed ħamsa u ħed. Dak favur, rapporta kontra. U ħed nejt lisa. Nordiċi. Dak kontra, pa s-sanit. ma d-diċ. Naddu issa għal miżuri oħra s-settur ta' dwili tal-imbit. sabra rapporta kontra dak favur. Kontra assenzjonijiet maddiċ. t-nejn dak favur. Is-soltu. da favur. Kontra assenzjonijiet maddiċ laqas. Dawn il-votazzjonijiet għall-inqas qed ikunu konsistenti. Miżuri ta' prozizjoni ħassin mill-Istati membri. Emenda 20 rapporter kontra dak favur. Emenda 20 il-rapporter favur. Minu kontra assenzjonijiet għaddit. Mela dika skopri dik il-linja kollha saqal f'niexa 453 rapporter kontra dak favur. Grazzi kontra Grazzi assenzjoniet ma Il-ħalib, il-prodotti tal-ħalib, 30 mill-agri, appoġġat mill-rapporter dawk favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. Dik skopri l-emendi l-oħrajn kollha dik il-linja budgetarja, Naddu għal ħalib għall iskejjel 876 il-rapporter kontra dawk favur minu kontra astenzjonijiet ma ditx. Erba wieħed 700 l-istess, 617 mil gwer rapporter kontra dak favur. Niverifikaw b'mod elettroniku. Nista' nivvota jien jgħid il-President Iva. Xa, kollox misteru għali jallum. Votazzjoni meluqa. Sitta favur, 24 kontra. Ja, favur, favur tal-imbit eh, fl skajjel Nasab daqsek il-karriera politika tijajt intemmaw. Eh, insomma, maddiċ. L-emenda ta' surkluta l-istess ħagġa, 4 2 ta' wieħed, il rapporter favur, minu favur. Kontra, astenzjonijiet, għaddit. Naddu, għallin jarimis. naddu s-satċangol vitella tmenja rapporter huwa kontra minnu favur. Wieħed ngħid tlieta erba' ħamsa sitta seba' tminja. Minu kontra il-maġġoranza astenzjonijiet maddiċ. Naddu dritt għal il-paġna agri favur kontra astenzjonijiet għaddit. il-paġna fil-verżjoni tal-President dejjem u naddu issa l-annimali ħajjin. Għadin nitkellmu fuq paġna erba' u design fil-verżjoni Maltija. L-ewwel konna qed nitkellmu fuq l-annimali mejtin issa annimali ħajjin. Veru sofistikati għandna xi dwar Għanna dwar emenda 32, dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. l jaqa. jaqaw. għall tal tal-majjal. Rapportar favur l-nizer. Amenda 30. Kontra. Grazzi, astenzjonijiet. Mela, n-nizer għaddew, taħt. Emenda 30. Issa l-bajt. Il-frejjeċ. 39. Il-rapporter favur, l frejjeċ 39 daw favur kontra ħadd. Astenzjonijiet xej kulħadd iħobb il-bajt. Maġġoranza unani manzi. Għaddiet l ħamta' tjur 998 rapporter kontra daw favur kontra assenzjonijiet ma diċ. Mela, dak ikopru l-emendi ta' wara li huma identiċi dwar 29 agri favur. L-EPP ma jafux, forsi jolli daqsxejn dejhom iktar, daw kontra assenzjonijiet għaddejt. L-emenda li mistaqa unaddu għall-apikultura 4156 rapporter kontra minu favur minu kontra minu kontra naħal assenzjonijiet maddiċ 4232 Sur ġel rapporter kontra dak favur kontra astenzjonijiet. Dinna daqxajn kwatanti għax donom il-gruppi mumiex eh, tjablu bejnietom dwar il-naħa li ma donnu għan maġġoranza kontra dispeċini. Il-mortalità tan l ħat kompli mid-dera. Naddu issa mela għal paġna li mis u għonek għanna riserva illi ġiet irtirata. Min u revenons au bœuf. Bif? il-ċanga. Il-premju speċjali ta' ċanga. Albumini. Il-rapporter kontra. Jena u koll. Jgħajt il-president. Ki minu a il-emenda. Iħanati l-istess spiegazzjoni li għamilt sena li għaddit. Din il, dawn il-flus essa jintbatu li Danimarka, Svezja, Slovenja u Slovakkja. Ma naħsibx li għandhom korridi jemmek u dana biex naraw kif nivvutaw. Daħx din l-emenda t-rigwarda il-korridi. U inti għetti tivota kontra jew favur? Erga t titkellem? Emmek kem miktub illi il-flus mandomx e, jintnef u fu il-ġlied kontra il-bovini. <laughs> Ok, il-problema li għonek E, e, Fil-Portugal, per eżempju, jilabu bil-barrin minn arma joqtluhom. Hawnhekk rridu nkunu speċifiċi. Għal xoħut minna din hija ħaġa importanti. Mela, niverifikaw bil-votazzjoni elettronika. Mela, votazzjoni miftuħa fuq din l-emenda. għaw il-koordinatur tal-IPP li huwa ed insisti ħafna fuq dan fuq għaddin l-omenda. Votazzjoni magħluqa 13 favur, 27 kontra. Mela l-emenda m'għaddiċ. Mela issa naddu għat-tabak. Għajnuna għat-tabak. il-kwistjoni tal-laħam kollha issa irsolvejnijom u s ngħaddu għat-tabak. Sema 154 għalde rapporter kontra favur. Niverifikaw. Votazzjoni maluqa. Id-duħan iswed, l-emenda <laughs> ma ddiċ 17 kontra 21. U dana japplika għall-emendi l ohra mannix emendi fuq it-tabakka, fuq għal ta' tabak. Appoċ specifiku għajnuniet diretti akkopjati. Xinu ma daw, għajnuniet akkopjati jew jew kopi bl-għajnuna Mm, il-rapporter favur, minu, fa minu favur, għonek kontra astenzjoniet għadot għaddit. U din tkopri il-linja tal-budget kollha. Naddu għal-pażna li mis, għonek issa azzjoniet ta' tħejja dawn se nagħmluhom u għada. Mela naddu issa għal programmi tal-żvilupp rurali e, għanna il-GUE eh, kontra maddiċ din l-emenda. 4484. u 910. Dawx dawnu ma koperti u xek. E soċjalisti rtiraw din l-emenda. Melista nistaw naddu għal 24 eh, rapporter favur minu favur kontra astenzjoniet għaddit. Et jajdu li li għaw komment eh, fu fuq il-emenda 1002 u rridu nivutaw fuq il-komment. Rapporteru għa kontra. Eh, minu favur, e, Helga, kontra ħafna. Astenzjoniet għal daqstant il-komment huwa rifjutat. Issa għanna proġett pilota, il-paġna u design tal-versjoni tal-president. Għawnek għet nitkelmu fuq azzjoniet fil-prattika. Għawnek għan emenda mill-Kumitat Envi. Likwidazzjoni ta' kontabilità. Kontra astenzjonijiet ma' Issa l-emendi l-oħrajn huma Eh, ma jaddux, eh, u ma koperti. bat għanna 25 minn agri, rapporter favur, minu favur, kontra, astenzjonijiet. Mela l-maġġoranza hija a favur, għal daqstan din l-emenda hija adottata. Arranġament ta' tilwim, e, emenda ta' Signora Man Andreasen, rapporter huwa kontra, favur, kontra, ħafna kontra astenzjonijiet eh, maddeċ. Issa naddu għal tisħiħ tal-affin pubbliku tal-politika agrikola komuni. Emenda 576, rapporteru għakol kontra. Minu favur tnejn kontra astenzjonijiet maddeċ. Il-rapporter u favur tal-emenda 22, favur, kontra. Naseb li dina ma deċi, ma għajna għaddu għal votazzjoni elettronika biex nivverifikaw. Ma jins għet nivvota jessa, jina di dritt nivvota għet jgħajdu li għall-issa, mela, votaw issa, ħames membri għandhom ma votawx, votazzjoni marruqa 15 favur u 21 kontra. L-emenda maddiċ. Rapporter favur jew kontra? Rapporter favur. Ma pozizjoni fallback. Favur. Kontra? astenzjoniet għaddit. U dan jkopri anki l-emenda ta' wara. Għana dor pażna li mess issa pażna design tal-President proġett pilota fuq il-Life Plus. 587 favur kontra Madic 710 Gue, rapporteru kontra favur kontra astenzjoniet maddiċ. E, e, issa e, e, 624, kontra, minu favur, kontra, astenzjoniet l-istess maddiċ. U l-emenda li missi identika, Rapporter preferi issa li nivutaw 535 ta' envi għaddit mela l-emendi l-oħrajn huma koperti. Issa għandna proġett pilota, mbagħad għandna l-aġenziji u ngħaddu għal paġna li mess għandna aġenziji u proġetti pilota u nibqgħu naqilbu il-paġni qegħdin fil-paġna 96 aġenziji proġetti pilota u bekk naslu għal paġna 97 E intervenzjoni fil-prodotti tal-sajt. L-oħrajn huma koperti bil-linji e, l-oħra. Mela issa se nitkellmu issa f'interventi fuq il-prodotti tas-sajt. Sema 108 tal-Gwe, rapporter kontra, minu favur, kontra, astenzjonijiet, ma diġ. Il-Gwe hija izolata. 400, għamber 504 identika. Proġett pilota Stabiliment strument uniku għad denominazzjoni kumċal prodotti ta' sajtu tal-akwakultura. 713 program ta' sajt għal reġuni l-aktar imbeda, qed nitkemmu fuq Tahiti, etc. Il-grupp GUE qed jiproponi 713 rapportar kontra eh, maddeċ. Issa, eh, anki dan li mis u għarif u għarifjutat. Proġett pilota, paġna 98, mimlija proġetti piloti, 99. Umbat għanna il- għanna il-Komitat ta' Sajt, Fond Ewropew ta' Sajt. il rapporteru il kontra, minu kontra, votazzjoni elettronika, għax ma ma lejtux idejkom u u bizzejiet. Il-votazzjoni miftuħa, eja, i-vota issa għad baqa, għaw għawek vota xaħat zejiet, soċjalista, Katrin, e, e, inti mandekx dritt t-vota, ek joġbok t-votax. Votazzjoni marruqa? 14 favur, 24 kontra, l-emenda maddiċ. Il-linja li jmiss. Dialogu iktar mill-qrib mal-industrija eh, uh, tas sajt. Il-rapporteru kontra kontra minu favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Uh, eh, uh, eh, Il-fond tal-Ewropew tal-sajt, 707, il-rapporteru kontra kontra, u favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Melissa, il-punt li jmissu kollu għamma ma għaddix, ma għaddix. Għax identiku. Paġna 100 tal-President. Um, L-an tal-konverġenza. E, uh, 628 għal-gwi uh, ma għaddix. 4474, rapporter, din hija l-istess ħaġa identika. Mela 911. Ir-riserva e, hija rtirata 329 komitat għas-sajt rapporteru a favur minu a favur kontra astenzjoniet għaddit. U dan ikopri anki l-emenda li jmiss. Issa l enja li jmiss. Objettivi mux ta' konverġenza. Għanna objettiv ta' konverġenza u ħrajn mux ta' konverġenza. 629 rapporteru kontra minu favur kontra astenzjoniet maddiċ. L-emenda li missi identika 1912, dinja Rizerva ta' soċjalisti tispar, eh, dinja tep. Issa naddu għal 330. Il-rapporter favur, minu favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Issa issa l-aħħar tal pażna li mis għandna proġetti pilot għandu għal paġna 102 tal-President appoġġ għal ġestjoni tal-riżorsi tas-sajt. 577. ECR. Il-rapporteru għa kontra minu favur? Kontra? Astenzjoniet maddiċ. 679 gwe. Rapporteru għa kontra minu favur? Kontra? Astenzjoniet maddiċ. 4506 hija identika 331 mill-Kumitat ta' Sajt, il-rapporter kontra favur. Minu kontra. Din stramba. Il-grupp hawnhekk jidher li għad maqsum ejn għamlu verifika elettronika. soċalisti eh, zejda essa issa darba Tistgħu tivvotaw kolla kemm intkom, il-votazzjoni magħluqa Mela, għanna 15 favur u 24 kontra. Mela, l-proposta maddiċ. Memx iktar emendi fuq din il-linja. Għanna sensila ta' proġetti pilota oħra. U naslu issa fit-tarf ta' pażna 102, 332 emenda tal-Kumitat tas Sajf, rapporteru favur, kontra votazzjoni elettronika fuq din ukoll. Tollu xidejkom għamlu votazzjoni elettronika, votazzjoni maluqa 13 favur 26 kontra. Mela din eh, l-emenda maddiċ. Il-pażna li mis 103 nerġaw fuq l-Aġenzija, naddu għal-pażna li mis, pażna 104 programmi għal post għal aktar svilup fuq politika marittima integrata. Ha 335 mill-Kumitat ta' Sajt. Rapporteru a favur, minu a favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Il-mendi l-oħra jaqaw, un batana proġetti pilota oh, nerġa u oh, issa naddu għal uh, eh, mizuri għas tal-pjanti, miżuri ġodda. Sema' 109 għui Rapporteru kontra minu favur kontra astenzjoniet maddiċ. 518. Hawnhekk għandna vot maqsum. Mela, inti qed titlob vot separat fuq il-kummenti ta' 709. X'inhi l-opinjoni ta' rapporter? F'dan il-każ ukoll l-emenda 709 u 518 <clears throat> kif ukoll l-4505 għandhom l-istess kummenti. Il-pożizzjoni tar-rapporter hija negattiva fuq iċ-ċifri, però a favur tal-kummenti. Tajjeb, mela, il-kummenti fuq 7 il-rapporter u a favur. Minu a favur? Kontra? Astenzjonijiet? Addit. Tmi 518? Issa rridu nivvota fuq ċifri. No, le, le, taqadi. Aħna votajna kontra ċifri ta' 709, għonek ċifri huma differenti. Aħna ma votajniex ċifri fuq din il-linja. Għalissa għamżon nivutaw fuq ċifri. Jekk aħna aħna xa favur jew kontra. E paridu irridu nivutaw fuqhom iċ-ċifri. Mela. Mela, fuq iċ-ċifri ta' 518. Il-rapporter e huwa kontra. Minu għa favur? Signora De Souza. Favur jew kontra? Astenzjonijiet. Mela ma diċ. l emendani li missija 27. Rapporteru kontra. Le, mux vera, il-rapporteru a favur. Minu a favur 27 kontra astenzjoniet għaddit. U dan kopri l-emendi l-oħra kolla. Mela, bekk għalaqna il titolu 2. Għana rapporter. Naħseb illi l-gruppi għat mandomx għat ma l listi tal-vot tal-vot fu il-titolu erba. Essa jkonna nkomplu għada fil-ħodu fu il-titolu erba. Xieħsbu il-gruppi fu uh, eh, din il-proposta? Il-soċjalisti u malesti? il-titolu erba. Il-liberali lesti, il-soċjalisti lesti, il-ħodor lesti, l-ICR eh, huma lesti u anki Marta Andreasen lesta biex tivota. Forsi mux favori ma lesta biex tivota. L-IPP biss mhuwiex lest. Entkom lesti, Signora De Souza. Aħna għadna maħniex lesti, imma probabli e, inkunu lesti minna u titiħor, jek nieħdu pawza, mela nistaw nisospendu għal ħames minuta biex niverifikaw li kullħat ikun lest. U dan inkludi anki l-grupp tiegħi. Tajjeb, grazzi. Okay. Ladies and gentlemen, we have checked that. E verifikajna li l-gruppi kollha lesti u l-lesti tal votazzjoni ma l lesti għal kullħat. Mela kullħat hlif jiena. Bien. Hmm. S'il vous plaît. <laughs> Donc, vous avez cette voting list. OK? Bien. Men mela għanna din il-lista ta' votazzjonijiet issa. U nibdew b'dan il-kapitolu. Namlu votazzjoni in blok fuq l-emenda ta' kompromess dina tirgwarda bis ċifri. U hemm tliet sotto blokki fiha. Mela l-ewwel sotto blokk. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni sotto blokk. dana nirrestawraw il-abbozz tal-budget. E, favur kontra astenzjoniet għaddit. U t-tilet sotto blok vot masu. Favur kontra zewċ astenzjonijiet dinaw kol għaddit. Mela, il-votazzjoniet tal-blokki għaddew kolla. jessan għaddew għal votazzjoni separati. U għonek qed nirrigwardaw il ċifri nerġaw. 010302 Emenda 4140, il rapporteru għaf kontra. Favur, kontra, maġoranza kontra, maddiċ. Ir-emenda 8129 Favur, kontra, Grazzi, astensjoniet l-istess rizultat kif ipprevedejna. Mbagħad għandna emenda 8829 mill-grupp GUE favur kontra astensjoniet maddiċ. Mbagħad għandna l-emenda 8811 bżewġ eh, emendi oħrajn identiċi favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Maddewx. Emenda 8312, l-rapportero kontra, favur. Tlita kontra astenzjonijiet maddewx. Stess, l-istess maġoranza. 8333, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 8301, rapportero kontra, favur, kontra Astenzjoniet. maddeċ. 8552 rafutura u kontra. Favur. Kontra. Astenzjoniet. maddeċ. Emenda 8102, il u kontra, favur, kontra, astenzjoniet, maddeċ, maddeċ. Umbat għanna l-emenda 8094. nevotaw bis fuq il-payment appropriations. Favur kontra? Astenzjoniet? Għaddit. Issa naddu għal kummenti. Emenda 4238 fuq iskambju ta' esperti. Votaw favur kontra se jkonna verifika elettronika. Nivvota sa' kemm ma jgħidulix li ma nistax nivvota. Mela, is-soċjalisti jistaw jibutaw bla problemi. Il-votazzjoni maluqa. 15 favur, 21 kontra. Mela din l-emenda maddiċ. Umbat għanna l-emenda 2672. Rapportiru kontra. Favur? Kontra? Astenzjoniet? Eh, maddiċ. fuq l-emenda 8785 għanna vot maqsum. L-ewwel parti u għattest test kollu ġdid li suppostantkom. Rapporteru wa kontra. Dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet ma ddiċ. It-tieni parti, illi għamil sens anke ma taddix l-ewwel parti? Le. Le, ma taddi, ma jambir sens. Mela, mex ta' jkun hemm tieni parti jekk ma tkunx għaddejt l-ewwel parti. Mela dan kollu jieb, u ngħaddu għall-emenda li miss 5166 mill-Kumitat eh, tal-Affarijiet Baranin. Dawk favur, da biex nbidlu titolu tal-linja. Kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Le, skużawni, rritnajt għaddit. E, emenda għue 8801. Dawk li fan favur, kontra, kontra, maġġoranza, maddiċ. Issa l-Komitat tan nisa 6207, rapporteru kontra, favur, kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 4274 fuq il-promozzjoni ta' non-violenza. Rapportero wa kontra. Favur? Kontra? Astenzjoniet deċ. Passanna l-emenda 8673. Rapportero kontra favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Issa, emenda tal-IPP 8217, e, il-kuxenza fuq priorità għal priorità fil-Stati Uniti. Rapportera favur. Favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa emenda orali tal rapporter. E sette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 fuq għadi biex ta' tiġi tbusni. Essa, 4237, kambju ta' esperti, favur, kontra. Astenzjoni, maddiċ. L-emenda li jmiss 5185 tal-Kumitat Rafael Daranin, more for more. Favur, rapportero favur. favur kontra astenzjonijiet? Għaddit. 4276 promozzjoni ta' non violenza. Minu a favur, kontra, astenzjonijiet, jider li għafa maġoranza a favur, għajan verifikaw elettronikament, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni ftuħa. Għada niftuħa nivvuta, votazzjoni marwa. 19 favur, 18 kontra. L-emenda ifisser li nista għanna nipromuovu non-violenza. 4102 il-network ta' servizzi senior Ewropej. Hija ħaġa importanti ħafna. Il-rapporter għafavur. favur favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 4414, il-ġlida kontra l-antisemitizmu, rapportera favur, favur, kontra, forsi Eridu namlu verifika xider li ħatma li ideħ um, kif suppost. Mela għat namlu għawnek fu eh, l-emenda 4114. Mela, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Rizultat 25 favur, 13 kontra għaddit u dana se jkopri l-emenda li misle għax u għalinja differenti di. Mela, 414, 4115, l-rapporteru a favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Għal darboħranna mor for mor, favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. Eċ għana għalde fu il-proġetti IOSBR favur kontra astenzjonijiet għaddit. U għal darboħra promozzjoni ta' non-violenza. Era Rapporter kontra, dak favur, kontra, astenzjoniet, għaddit l-istess violenza ta' qabel. E nerġaw nitkellmu fuq il-network ta' servizzi European Senior, favur kontra astensjonijiet, maddit ukoll, l-istess maġġoranza. 5062 mill-lafet mor fur mor għal darboħra, favur kontra astensjonijiet għaddit, un bat għanna 4416 li nżidu l-aspetti ta' drittijiet eh, tal-bnidem u daw inkludu anki l-libertà ta' servizzi reġużi. Rapportero favur kontra astenzjonijiet għaddit. Umbat hemm 4117 fuq l-istess suġġett, rapporter favur, stess maġġoranza favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit stajna minna votazzjoni fi blok. Issa għanna emenda 8440, portera favur, din hija impenji li irridu nisodisfaw fuq Rio Plus 20. Dawk li huma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Issa niġu għal emenda tal-deve, 5151 għanna emenda orali mill-SND, u xek. Ejder. Iva, nishtiq u din l-emenda tkun zida u mux uh, eh, sostituzzjoni ta' parti oħra mit test President, mela fuq din l-emenda l-SND jishtiq u jamlu zida u mux sostituzzjoni. Sur rapporter. Minu favor e rapporter kontra. Minu favor? kontra, astenzjoniet, addit. Pala zida. E L-emenda li mis e u kol mill-istess komitat deve 5.409 fuq il-protezzjoni, fuq l-access għal protezzjoni soċjali. Rapportora favur, favur, kontra, astenzjoniet, Għaddit. Umbat l-ħar linja. L-emendi tal-SND 8005. Għawnek għanna minn darwali fuq il-komment fuq il-capacity building. Jurem, forsi din rridu nispiegaw, għax fl-emenda oriġinali kien hemm miktub amministrazzjoni uh, eh, pubblika, din hija fuq il-komunità turko-ċipriota. Hawnhekk l-idea hija li nappoġġaw il-komunità eh, turko-ċipriota, la soċjetà ċivili, u għalhekk aħna għamilna din il-bidla orali fil-kummenti. Hija preċiżjoni importanti. Aleksandra, aħna l-emenda seta ġiet interpretata bħal grupp ċeta li hija rikonoxximent tal-parti ċipriot, tal-parti torka wkoll. Meta ngħid komunità eh, tfisser il-popolazzjoni, mhux bħala stat. Eh, meta wieħed jitkellem fuq il-komunità mhux jitkellem fuq l-istat fl-opinjoni tagħna. Ma nkunux qegħdin nappoġġaw l-istat bekk ma nistax namlu aktar ċar. Jena li proponi għajt il-President. Skużani, Jan Mulla, konfuzjoni. Il-parti li titkellem bit-tork f'Ċipru mhux aktar aċċettabbli? Niproponi. Din hija kwistjoni delikata ħafna politikament fil-parlamenti diplomatiċi eh, il-klimu ma' importanti ħafna u jena niproponi illi aħna narfu illi din l-emenda hija indirizzata lejn dik il-parti ta' ċipru li okkupata mit turkija Imma rridu nużaw il-klim diplomatiku xera li jena minix zgur li nafu. Hemm ħafna verżjoni differenti. Nitolbu il-Kumitat tal-Affarijiet Baranin x'inhu l-aħjar formulazzjoni Fu il-nies jekk hux aħjar ngħidu li dawk li jitkellmu tork fuq il-gżira eh, ta' Afrodite. Eh? Elga. Però hemm budget line illi illi jisima assistenza għal komunità ċipriota li diġa għanna nistaw nħallu għek. Angelika, din il-linja tal-budget titkellem fuq il-komunità torka u mhux fuq il-komunità turko-ċipriota. Meta tkellimna fuq 2703, u ma jridu jżidu 3 miljoni ta' euro li għalina tajjeb imma jiena saqsejt jekk il-Kummissjoni tixtieq tagħti il-flus jew lill-Kumitat tal-Peace and Process jew anki l-Komitat eh, Kulturali tal-Wert Kulturali u Tekniku. Għawnek il-problema il hija illi għawnek qed nirreferu eh, fuq regolament li għandu espressjoni politika jekk inbidlu l-klim. Jena nemmen illi rridu nifmu illi jekk aħna sembidlu l-sinifikat politiku ta' regolament eh, ma nkunux etnatu nagħtu Eh, stampa tajba tal-Unjoni Ewropea. Għal daqsnant eh, aħjar nirriflettu daqsxejn iktar fuq din il-kwistjoni. Tajjeb, Angelika, fimt. ċi trittajt, mux se niddiskutu fuq il-sustanza hawnhekk. Għanna proposta mill-Viċi President illi dinan nivutaw fuq għada la darba nkunu Eh, verifikajna fuq din il-kwistjoni. Tajjebek? B'dak is-suġġeriment ta' sewi mill fiċi President tagħna Sur Kalfen wasalna fit-tmiem. L-affarijiet tagħna tal-lum għalhekk nixtieq nirringrazzja il-membri kollha mod partikolari lil dawk illi baqgħu jollu idejhom sal-aħħar Nixtieq nirringrazzja l rapporter il-personal tagħna, s-segretarjat, il-personal tal-gruppi, l-assistenti tal-membri, għal ħidma eċċezzjonali tagħhom għamlet il-ħajja aktar faċli għal kulħadd u għenitna biex naġlu ġiftit il-vot. Issa, il-mira tagħna hija illi aħna għada sa nofsinar il-lestu biex bekk ma jkonnix għalfejn namlu sessjoni ta' wara nofsinar. Din hija l-mira tagħna. Naġġornaw sessjoni issa nixtieq nissuġġerixxi lil koordinaturi u kull min qed jgħinhom illi jibqgħu hawnhekk fil-kamra. Għandna bżonn nir rapporter ukoll. Flimkien mal-koordinaturi. Le ma nix bżonnu? Mela l-ura ser naġġornaw il-laqa ħames minuti imbagħad nerġgħu inkomplu fil-laqgħa tal-koordinaturi tagħna. Il-kumitat, il-laqgħa tal-kumitat hija s-saġġornata.